Uh, good afternoon, colleagues. Wara nofsena, tajjeb, kollegi, qabel ma naddu l-votazzjoni llum għandi avviż minna naħa tal-President għaliex l-awtoritajiet kompetenti tar-Renju Unit notifika lill-Parlament tal-elezzjoni tas-Sur Daniel Dalton li hu post is-Sur Philip Bradburn mill-ewwel mit-8 ta' Jannar 2015. Skont l-artikolu 7 wieħed tal-att fir rigward l-elezzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew bis-suffraġġ universali dirett u l-artiklu 4 wieħed tar-regola tal-proċedura, il-Parlament ħanota tal-elezzjoni tas-Sur Daniel Dalton mill-8 ta' Jannar tal-2015. Għalhekk nilqam fostna l-kollega ġdijt u nisħaq li taħt il-regola 3-2 ta' regola tal proċeduri sa' kem jiġu verifikat il-kredenzjali tijow sentenzi jew affarijiet fuq għannom tiegħu, is-Sur Dalton ħajju ħajħu postu fil-Parlament Ewropew u fl-entitajiet kollha marbuta ma gawdi mill-istess drittijiet memuża mill-ikun membru tal-Parlament Ewropew. Issa kollegi ngħaddu għal-votazzjoni. L-ewwel rapport tagħna huwa Missur Jura Ferreira Il-rapporter għal zoċ minuti. Jek joġbok. Obrigado, signor. Grazie, President. Jiena